Voilà, je vous propose de, de commencer. Et donc, on commence par... Euh... Propone li nibdew, nibdew bil-voti. Vot wieħed, biss. Iġifiri, farsi natu sekonda ċans biex kota poġġi, suppostu.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 inte stämmer. Eh? Taġib <laughs> il-edek jieġbok għan votaw Kompromess numru 7. Favur kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. 8. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet nivotaw fuq l-emenda. 51, tlet partijiet, l ewel parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. it tini niverifikaw, l ewel parti, Mela, na PP wieħed iżejjed. Għaddit. Il-tini parti għaddaqa. Il-tilet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Teles parti. Għaddit. Emenda 63. Zoċ partijiet l-ewel parti favur. Kontra. Assenzjonijiet ma għaddit. Tini parti waqt. Kompromess 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 38 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 39 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 40 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma 41 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 42 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 44 għal favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 45 favur. Kontra. Astensjonijiet. Niverifika. Għat s-seni maluqa. Għaddit. 48 na favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 49 favur. Kontra astensjonijiet maddiċ 50 favur kontra u astensjonijiet għaddiet 52 favur kontra astensjonijiet għaddiet 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 64 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 66 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 68 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit 11 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 75 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 76 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ni parti favur kontra astensjonijiet verifikaw. Nalqu l-vot. Tlita u għaxrin, u għaxrin, l-parti favur, kontra astensjonijiet għad madiċ 77 favur kontra astensjonijiet madiċ emenda 79 favur kontra astensjonijiet għaddit eh, 80 favur kontra astensjonijiet għaddit 82 favur kontra astensjonijiet għaddit. Niverifikaw għal 82 vot miftuħ. Il-vot malu. Eh, eh, Sfortunatament bil-votazzjoni elettronika ma tantx tista' tiċħad il riżultat Da ma kienx votazzjoni nominali. Dik ma kienx votazzjoni nominali, dik kienet verifika. Kena membru mux fil-kamra. I'm sorry, but we voted. It wasn't clear. We asked... Na votajna, ma kienieċ rara, plabna l-verifika ħemela deħe, skuż, deputat ġizzot toqot eh, attenta u biex taqtilna li l-karta ma daħlitx, ġedna verifika, ħadna l-ħintana, issa tar twis u. Mela, le, para president, ġnejt li ma diġ. Eh, emenda 83, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess wieħed. 83 verifikaw. Mxus. Dovoti klu? Azzjoni mal-uqa. Ma diċ. Kompromess wieħed favur. Astenzjonijiet kontra propjament astenzjonijiet għaddit. Amenda sitta favur kontra Astensjonijiet. għaddit. Kompromess li ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess nej favur kontra Assenzjonijiet. Għaddit. Emenda 13 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 15 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 16 favur. Kontra astenzjonijiet għantiet kompromess erba. Niverifikaw fuq 16 minn flok, mela, meta mela 16 niverifikaw. Il-vot est ouvert. Votazzjoni miftuħa. Il-vot est Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kompromess erba favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess ħamsa favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 30 favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ. L-ħarvot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 prezentazzjoni ta' studju fuq l-integrazzjoni ta' rifugjati fil-Greċja, l-Ungerija u l-Italja. Naddu minnu fi għal Manuela Samek biex jiprezentaw l-studju. Grazie sew, Sir President. Dan l-studju jiprezenta l-raġunament tal-politika u sviluppi fil-politika fil-politika ta' integrazzjoni u akkoljenza fit-tliet pajjiżi l-Italja, l-Greċja u l-Ungerija. Ideja li naraw x'kienu x'kienu tiġi dan l-ħar tliet snin, kemm kien hemm influssi, mux tip ta' politika ġiet implementata ah, f'dawn it-tlet pajjiżi u x'kienu l sfidi u l-għanin. Aħna ħarrisna wkoll lejn ir-rwol tal-fondi Ewropej u fuq kif dawn il-waslit eh, affettwaw l-opinjoni pubblika fuq il-rifugġati u migranti bħala mflussi. Il-rapport huwa bbażat fuq analiżi ta' dokumenti disponibbli u ta' riflett rapporti li saru mill-pajjiżi, esperti tal-pajjiżi. Jina ġejt bħala MEP Ungeriz, Ungeriza, għax kelli xi interess fis-suġġett imma forsi soċċir forsi se naqqa' ordni għaliex in-nies hawnhekk jisob għedx fil-kaffetterija kulħadd eh, jgħid tiegħu eh, diskussjonijiet diskussjonijiet kaħtijajja taw madwari u ħatwa ma ħajja kas ir għazi jekk jogħġobkom. Jekk jogħġbok itlob il-kollegi biex joħorġu li kafetterija minn irriti paċ paċ emmek. Eh, u mbagħad min hu interess fir-rapport ikun jista' jisma' grazzi tassew. Iva naqbel mek il-President. Mela, ħan prezenta fil-qosor eh, l-istess sejbi. Il-rapporti tal-pajis, it-tisiru kol mill-esperti, it fuq il-website. Mela l-ewwel net eh, l-influssi naraw is-similaritajiet bejn dawn it-tliet pajjiżi fuq il-pożizzjoni tagħhom fir-rotot migratorji, però għandhom approċċi differenti ħafna għal akkoljenza u integrazzjoni tal-applikanti għal azilu l-fuġġati. Dawn il-pajjiżi kollha li mill-2014 raw zida kbira ħafna fl-influssi li ma konniex nistennew u dawn il-pajjiżi wkoll ma kienx wis esperjenza fuq kif eh, jirċivu jintegraw dawn il-rifugġati u applikanti għal-azilu tliet pajjiżi wkoll ma pajjiżi jew ta' wasla jew kella ta' tranzitu. Mhux ta' destinazzjoni, persuni jassu għom il pajjiżi biex imorru għal eh, pajjiżi oħrajn fuq il-kontinent jem kalla fil-tramuntana tal-Ewropa. Eh, barra minn hekk eh, qed naraw ukoll li hemm rata kbira ta' rifjut ta' meta mqabbla mal-medju tal-Unjoni fl-ewwel deċiżjonijiet ta' fuq l-ewwel istanza f'applikazzjoni tal azil Ejn naraw fuq fuq x'in is sitwazzjoni f'kull pajjiż Mela, li ħan li semmejtina diġa u ma l-istess similitajiet, imma mbagħad għandek ovvjament id-differenzi sewwa. Mela l-Greċja huwa l-punt ta' dħul ewlieni fir-rotta tal-Mediterran tal-Vant, tal-Vant tal-Mediterran. 2016-17 kien fost l-ewwel pajjiżi tal-Unjoni għal numru ta' applikanti għall azil meta mqabbel mal-popolazzjoni. Iktar minn doppju tal-28 pala medju il-struttura ta' applikanti għall-azil, ta' metafittax pala profil eh, l-azil, eh, huwa ikbar għax hemm ħafna iktar nisa u minorenni. Jien nisa taħt 18 sena. Kważi 40% meta mqabla ma' 30% tal-medja Ewropea. Jirrifletti il-fatt li ħafna mill-applikanti eh, għall-azil ġejjin mis-Sirja ħafna minnhom jislu bħala familja, familji. U dan kif fil-2016. U għal din ir-raġuni minn oranni mhux akkompanjati huma rappreżentaw ammont iżgħar meta mqabbel mal-medji tal-Unjoni Ewropea 12% eh, meta mqabbel ma' xi kważi 16% għal pjata ta' disati membri. Ir-rata ta' rikonoxximent huwa baxx ħafna 2016 kien inqas minn 24% meta mqabbel ma' kważi 60% fil-28 stat membri. Issa l-Ungerija kienet eh, l-iktar punt ta' dħul eh, prinċipali fir-rotta tal-Balkani tal-Ponen. Il-quċċata tal-applikazzjoni tal-azil kien fil-2015 meta l-Ungerija kien l-iktar pajjiż bl-iktar influssi migratorji fost applikanti għal azil li laħqu l-40% tat-total pala wasla pa' applikazzjoniet fil-22 stat membru. Kien hemm inċidenza għolja meta ma l popolazzjoni 18 għal kull 8000 għal kull għal-fin abitant liktar iktar li fl-Ewropa. Wara li laħed din l-qottata għal-Ungerija għalet il-frontieri u taħħa u għallura n-numru ta' applikanti għall-azil eh, nizel minn 177.000 għal 29.000 għal inqas minn 4.000 fil-2015. Ġiviri kienem bidla kbira. Fil-kas l-ikbar grupp mill-Afganistan u Sirja, ħafna minnhom huma adulti żgħażagħ jkun differenti meta mqabla mal-Greċja. U fil-fatt l-Ungerija turi fil-2016 l-ikqas rata ta' rikonoxximent fil-28 stat membru 8.4%. Kif qed naraw il-medja kienet 60.8%. Issa li tajna differenti wkoll minn żewġ pajjiżi l-oħra. U għal-punta tħolew li fil-ċentru tal-Mediterran Pararotta. Il-ċata tal- jew offol tal-wasliet kienu fl-2016-17. U għattini pajis għal ġermania għal-numru ta' applikazzjonijiet tal-azil mux għal-incidenza natom qablu ma' popolazzjoni x-l-Italja ħafna gbar minn żewġ pajjiżi l-oħra. U għal pajjiż bl-ikbar numru ta' minorenni li mhumiex akkompanjati. Ħafna minnhom daw jiġu mill-Afrika, speċjalment Niġerja, u ħafna kbar minn żewġ pajjiżi l-oħra. Nisem qabla ma' 28 stati membru. Ħafna minnhom huma żgħażagħ 80% eh, għandhom bejt minn 30 sena u 85% huma irġiel. Eh, kif fettaraw, però il-Greċja 40% minnhom huma nisa ġiviri kompożizzjoni kompletament differenti. Ir-rata ta' rikonoxximent fil-2016 kien iktar għoli mill eh, żewġ pajjiżi l-oħrajn, ġi 39 fil-mija, li ħafna inqas mill-Medju eh, Ewropew. x'kienu l-iżviluppi fin politika ta' integrazzjoni u żvilupp l ewwel nett li niftakru li dawn it-tliet pajjiżi huma pajjiżi tal-wasla. Jiġifieri biex kbira tal-investiment eh, kienu fuq il-miżuri ta' kaljenza u mhux integrazzjoni. U l-approċ kien diversifikat u stoni tlet pajizi. L-Italja mat partikolari u anki l-Greċja, sa ċertu punt. U għedin ippruvaw tejbu il-sistemi ta' integrazzjoni u akkoljenza għedin jwessaw il facilitajiet u s-servizzi, għedin jisimplifikaw il-proċeduri ta' rekonximent biex jħaffu il-proċess applikazzjoni sabiex il- applikanti għall-azil ikunu jistaw ikunu integrati l aktar fis. U anki fl-Italja qegħdin eh, jippruvaw jagħmlu kemm jista' jkun. Qegħdin jippruvaw jinvolvu il-reġuni l-municipalitajiet biex jinvolvu l-awtoritajiet lokali fil-politika ta' kolienza tagħhom. L-Ungerija għandha rapproċċ naqra differenti. Jiġifieri wara din iż-żieda qawwija fil 2015 għalqet il-frontieri tagħha miċint, u naqset il-lajnuna pubblika u naqset il-fondi publikċi. U allura ħafna minn miżuri ta' kolljenza integrazzjoni se jsiru minn NGOs. Issa dan indikatori li qed jintuża ah, biex inqablu il-politika ta' integrazzjoni għal migranti antika di imma huwa rappreżentattiv pjuttost li juri li l-2014 l-Italja jgħat qabżet kemm xej il-medju tal-28 stat. Waqt li l-Ungerija kienu isfel. Problema mċertu problemi ma l-mizuri ta' integrazzjoni u dawna minħabba eh, għalbiċċa kbira minnom Eh, li hemm ftit li xejn esperjenza fil-ġestjoni ta' dawn l-affarijiet fil-Greċja kien l-Italja. Fil-ġestjoni ta' flussi kbar ta' applikanti għal azilu u rifugġati. U dew minn fil-reġistru, proċeduri ta' reġistru. Flussi f'dawn eh, l-applikanti għal azil mela tagħmel il-proċedura ġizazzjoni twila ħafna wkoll dawn il-pajjiżi mus partikolari Greċja ma wkoll sa ċertu punt l-Italja. M'għandhomx kapaċità, għandhom kapaċità dajfa u hemm nuqqas ta' koordinament bejn is-servizzi kollha li għandhom ikunu voluti fejn l-integrazzjoni u riċeviment. Għal partikola problema kbira hija nuqqas ta' postijiet akkomodazzjoni għal applikanti għal azil rifugġati u wkoll investiment baxx fil- il-miżuri ta' integrazzjoni fis suq tax xogħol dan minħabba l-fatt li l-Italja u Greċja kienu fost dawk il-pajjiżi li ktar taqtu mill-kriżi. Ġifiri, il-kondizjoni ta' suq ta' xol maħzina għal-popolazzjoni kollha li tamen, miżuri ta' integrazzjoni ħafna iktar diffiċli. Nuqqas ta' fondi li eh, hija problem oħra u dan jżid l-attitudni negattiva lejn il-applikanti għal-azil fuġġati. Fil-fatt għanna id-dejta u minuti oħra. Uh, we also looked at what. Ħarisna koll lejn x'kienem disponibli. Dana hawnhekk naraw il-materjali disponibli fil-politika ta' eh, riċeviment u integrazzjoni u qed naraw li dawn il-pajjiżi għandhom spejjeż fiskali nefqa fiskali għaw olja ħafna għall-assistenza ta' dawn ir-rifuġati. Waqt illi l ispejjes fi żmien twil għall-integrazzjoni u forsi huma inqas emmek milli fil-pajjiżi ta' destinazzjoni. Kienem anki żieda kbira fil ispejjeż fi żmien il-qasir, speċjalment fl-Italja u fil-Greċja. U bad fuq il-finanzjamenti. Il-finanzjament l-iktar importanti huwa il-AMIF, e Fond ta' Integrazzjoni għall-Azilu Migrazzjoni. Fl-Italja dana jiġi użat biex jisaħħaħ il-sistema ta' riċeviment għal dawk li torbu l-azil u fl-Ungerija eh, jiġi użat għal korsijiet ta' taħriġ, eh, korsijiet tal-lingwa u ta' edukazzjoni ġenerali. U u biex jintarfu il-rifugġati u fil-Greċa kellom ke eh, problemi fl-implementazzjoni ta' dan il-fond. Allora għadhom għadhom għet jużaw il għadhom kif bdew jużawhom dan il-fondi. Umbat hemm il-fondi uh, Ewropej strutturali u ta' investiment u mod partikolari l-ISF, li għandhom rol importanti fil-Italja u fil-Greċa, li rigwardaw miżuri ta' taħriċ u edukazzjoni, miżuri ta' impieku, miżuri ta' u politika ta' non-diskriminazzjoni. L-ISF non e muwix apposta immirat għal dawk li jitolbu l-azilu għal rifugjati imma għal migranti kollha u għal gruppi zvantagġati. Ħina diġà tkellimt fuq il-problemi li jeżistu f'dawn il-pajjiżi fuq dak li għandu x'jaqsam għal atteġġamenti pubbliċi eh, kontra l-immigranti u l-persuni li jitirbu l-azil. Il-problema hija illi f'ċerti zoni, eh, specialment fuq il-frontiera, per eżempju fl-Italja, fil-Nofsinar, eh, u fil-Greċa f'ċerti gżejjer, u fil ungerija eh, fil-frontiera tisfel ma' Serbia. U dina għanda impatt kbir fuq l-opinjoni publika għal biex eh, jgħinu dan l-atteġġament kontra l-migranti. <clears throat> dan l-atteġġament negativ u il-kejl tijaw huwa mill-euro barometru tal-2016 li huwa iktar oli minn postijiet oħra, 81 fil-mija fl-Ungerija, 70 fil-mija fl-Ingreċa u 69 fl-Italja. Fl u dana meta inħarsu lejn il-medja tal-EU28 naraw li jumma ħafna iktar li. Hemm <clears throat> konsekwenzi anki fuq il-kozjoni soċjali f'dawn il-pajjiżi u anki ħaġa oħra li ta' minn u fuqha illi nistgħu naraw illi hemm perċezzjoni dejjem ikbar fl-opinjoni pubblika illi dawn il-pajjiżi qegħdin waħedhom jaffaċċaw dawn il-problemi tal-immigranti illi ħadd mu qed jgħinhom. U anki hemm dejjem iktar uh, talba akbar biex jitolbu uh, illi dawn il-problemi u responsabilitajiet li jiġu magħhom jiġu maqsuma ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Allora l sfidi ta' policy l-prinċipali jirrigwardaw il-bżonn li dun naqsu l-pressjoni fuq dawn iż-żoni ta' frontiera u jrid ikun hemm ridistribuzzjoni iktar ġusta ta' persuni li tolbu l-azilu ta' rifuġati fost il-Stati membri u rridu nsibu mod kif nistgħu nappoġġawhom dawn il-pajjiżi u billi anki ntejbu l-kapaċità tagħhom biex jimplementaw eh, miżuri ta' integrazzjoni ta' riċeviment effettivi u biex inaqsu il-differenzi territoriali u anki il-problema huwa kif nistaw nġildu kontra dawn l-atteġġamenti għanti immigrazjoni li involvu komunitajiet lokali u s-settur privat. Dawn huma xieħut mill-rakkomandazzjonijiet ta' policy illi rizultaw minn din l-analiżi bżon ta' iktar koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati membri Ewropej eh, għandu jkun hemm rwol eh, tal-Unjoni Ewropea akbar Eh, fil biex ikun hemm distribuzzjoni iktar ġusta eh, ta' dawn il-persuni li li tolbu l-azilu fl-istati membri u anki miżuri ta' integrazzjoni u riċezzjoni aħjar għandu jkun hemm governanza fuq livelli eh, differenti. biex inkunu nistaw Eh, nibnu l-kapacità biex nitrattaw din il-problema. Anki il fat li l-ispejjeż tal-integrazzjoni għandhom jintqasmu eh, u anki l-kuxenza eh, edha tikber fuq il benefici tal-integrazzjoni u anki hemm anki il-rakkomandazzjoni hija li intejbu il-ġbir tad-dejta u tal-monitoraġġ fuq livell nazzjonali u anki fuq il-livell Ewropew. Jiena nala għawnek kun l-istan nindikjara ruħi disponibbli għal xi mistoqsijiet li tistaw tkun tridu damlu li. is Kaza jixtieq jieħu l-mikrofonu? E sur Koza. Eh, President. Leonet grazie. Grazie al tale studio. Jena eh, neġi minn pajis li għan volut fl-istudju Ungerija. Hemm xi kummenti f'dan l-istudju li nista' nikkontestom għaliex fihom mumiex imparzjali, li miex utli għad diskussjoni u għal-iskambju tagħna, għaliex il-kwistjoni li qed nitkellmu fuqhom hawnhekk huma importanti, mhux ftit. Naħseb li huwa importanti li nnutaw ukoll illi hemm bżonn ta' definizzjonijiet ċari hawnhekk. Immigrat, rifuġat, immigrat illegali, rifuġat ekonomiku, hemm ħafna definizzjonijiet illi joħolqu konfużjoni Minnaħa tal-Ungerija jina nishtiq nisħaq fuq aspett importanti u spess najdu da, emżon nifmu namlu distinzjoni eh, bejn situazzjonijiet. Eh, iva, bla dubju ridu nejnu l-persuni, dawk li għandhom dritt li jitolbu l-status ta' rifugġat, għandu dritt jiġi mejjun. U hemm il-politika eh, eh, tal-migrazzjoni tal-Ungerija, illi hija bbażata fuq il-protezzjoni tal-frontieri nazzjonali. L-Ungerija mhuwiex pajjiż kbir, huwa pajjiż pjuttost żgħir u għandna spejjeż eh, importanti u tkellmu fuqhom anki fuq l-istudju issa l-Ungerija tom fuq inqas minn stati oħrajn għall-integrazzjoni, però nixtieq ngħid li l-Ungerija iffinanzjat indipendentement il-bini eh, il, il, il ta' dawn il-ħitan biex ikunu jistaw jamlu ġestjoni b'mod legali tal-flus. Eh, eh, u miljoni ta' euro u l-Unjoni Ewropea ma nefqet xej biex tikkofinanzja din l-inizjativa. Aħna pratikament għanna eh, għanna tħul, għanna punta tħul u għedin, eh, u dan huwa punta tħul anki għal pajizi oħrajn fl-Europa. U dan għura għedin jħazza li rridu għaf moħna. Aħna a favur ta' migrazzjoni legali a bazi ta' trattati internazzjonali f'qafas eh, eh, legali ta' normi min jaqsam il-frontiera illegalment jew eh, ikun xi jkun mhux se jkollu lebda għajnuna mill-Ungerija. U jien nixtieq nisħaq fuq xi ftit aspetti. Il-Greċa hija rib il- il-vant nofsani eh, u waslu inqas eh, talbiet ta' azil emmek u emmiktar talbiet ta' azil fl-Ungerija. Għaliex ħarbu mill-Greċa u ġew fl-Ungerija u jitolbu l-azil fil- Ungerija flok ma jinto jitolbuha fil-Greċa, kif huwa possibbli da? Kif eh, normalment suppost eh, eh, l-applikazzjoni għamlu fil-Greċa fil-pajjiż tal-ewwel tħul. Il dan il-proċess iridu nimmonitoraw minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Jena qed nitkellem anki fisem il-kollegi u naqbel illi aħna rridu niprotegġuhom il-persuni. Però qabel irridu nagħmlu distinzjonijiet ċari. Anki fit-terminoloġija hemm aspett illi mhux inkluż f'dan l-istudju kif sen affaċċaw il-problema eh, fl-eruq tiegħu. Eh, dejjem hekk għandna nagħmlu aħna fejn ikun hemm problema. il-pajizi ta' Visegrad, il-Polonia, Repubblika Ċeka, Ungerija u Slovakkja, iffinanzjaw somom gbar biex jgħinu dawn il-persuni fil-pajizi minn fejn huma ġejjin biex il-persuni ma jitilqux mill-pajizi ta' oriġini. Umbat nishtiq nagħmel konklużjoni. Id-diskussjoni naturalment miex maluqa huwa importanti li l-kunċett ta' solidarjetà ikollu flessibilità. Għazdina miex, għawnek ma nistawx aħna napplikaw soluzzjoni wahda. Anki il-pajizi membri għandu ikollhom il-flessibilità eh, eh, għandhom jazlu laħjar alternativa li jaqblu maħħa, un bat oħra. minix sorpris, imma innotajt din il-perċentuali olja ta' tfal u zaza. ħafna drabi mumiex tfal verament. E, e, e, il dejta ħafna drabi jiġu, jiġu imbabsa eh, mill-assoċjazzjonijiet biex ikollhom finanzi differenti. Din il-regolamentazzjoni għandha eh, tiġi kontrollata, il-frontieri għandhom jiġu protetti u il-problemi għandhom jiġu affaċċati fejn jinħalqu. U rridu nagħmlu mod biex dawn il-persuni jibqgħu fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. U għacċar illi min għandu bżon ta' azil internazjonali għandu il-dritt li jikseb kwalunkwe eh, bżon ta' protezzjoni. Grazzi, mux etna nara li ħadd tiktar li jisti jitkellem. Eh, Signora Calve Xambon meċa? Skużani. Grazzi, jina nixtieq l-ewwel netti. kom sa' dan l studio li ju interessanti ħafna. Għandi mistaqsija u xi osservazzjonijiet, l-ewwel mistaqsija xin naf, jek aħna konna l-istess indikazzjonijiet b'ċifri, l-ispejjes ta' dan il-mizuri se jkunu għal dak li huma l-akkaljenza ta' rifugġati. Mat partikolari ta' tal-ispejjeż li qegħdin jittieħdu minn tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-ispejjeż li huma fidejn s stati Jiena smajt pereżempju li fl-Italja 85% nitħallsu mill-Italja, 15% li jitħallsu mill-Unjoni Ewropea. Dawn it-tlet pajjiżi li inti semmejt. Li inti semmi din il-problema tal-ispejjeż. Rikorrenti, għandek ċifri? Ma Nasab importanti ħafna biex ikon nafu il-responsabilità tagħna x'in hija jew kellha naqas responsabilità, de responsabilità tagħna. Ġifieri irridu nitkellmu fuq digressjoni għal kanamel imma fuq il kwistjoni ta' kolienza għal rifugġati nablu fuq il fat li l-akkoljenza għal eh, pajjiż ta' wasla u hija responsabilità Ewropea minn kif hemm pajjiżi li huma iktar ta' akkoljenza minn oħrajn. U inti semmejt l eżempju pereżempju fuq pajjiżi li huma iktar primarjament eh, pajjiżi ta' akkoljenza. Tini ħaġa semmejt il-problemi tal-opinjoni pubblika. Jiena fost dawk li nħoss li l-opinjoni pubblika mhix tajba. Imma ħasra li għandhom raġun. Ma dawn ma' kwestjonijiet li ħana fuqhom sew. Qed narawhom qudiem il-pubblika pubblika. Jiena naqbel ma' dak li qal Ungerija l-Ungerija qabel. Waħda ma' diffiċli għaffer eh, diffiċli huma għal dik l-opinjoni pubblika li ma nafux li qed nitkellmu dwar il-wassa ta' rifuġġati jekk qed nitkellmu fuq naxxettanza tal-status ta' azil għal-rifuġati u nazamina is situazzjoni taħħom jek għet nitkellmu dwar l-integrazzjoni tar-rifuġġati, jew jekk nikalax nitkellmu mod iktar ġenerali fuq kwistjoni ta' migrazzjoni. Naħseb li hemm ħafna taħwifa bejn Repubblika, ma xemm idea li hemm fenomenu globali ta' migrazzjoni, jekk mhux nistgħux inġestu u qegħdin inħawdu l-affarijiet brabta ma' kwestjoni ta' rifugġati fejn għandek sistema ta' valuri, valuta, speċjalment valuri tal-Unjoni, huma fundamentali nirrispettaw, rispettaw dawn huma sura differenti hawnhekk tal-każ ta' rifugġati ġifiri li hija marbuta ma' kussinijiet ta' bilanċ minn il-popolazzjoni suscettibbli e u anki il-kapacità ta' integrazzjoni u ħtiġijiet mod partikolari tal-ħaddiema eh, li hemm fl-Unjoni Ewropea Allura fi studji ta'kom jina rajt il-verżjoni franċiża tal-studji ta'kom. L-aħħar eh, sentenza ta'kom hija li tħeġġu iktar l-istati membri biex ikunu iktar sensittivi għal kwistjoni għajna ah, nasib xie fuq ekkan nitkellmu imma li l-ewwel qed naraw ma l-vantaġġi tal-migrazzjoni. Meta nitkellmu dwar rifuġġati illi fil fermati tiegħi għandu tkun kustjoni apparti. Għafna nafu, ovvijament, li kwestjoni xej faċli. Aħna ma' diskussjonijiet u kolla kif jittan l-Unjoni Ewropea nifissa. Ma nafxie kif nansemmem tasal rifugġati integrazzjoni taħħom. Provizorja ija aħjar mill milli aħna n-nużawan biex nibnu il-ċnut tal-barbed wire ma naħsibx li din hija turi solidarjetà ta' valuri Ewropew, sifri ħadd jaqsam l-istess valuri dejjem. Allura jiena naqbel mal-fatt illi aħna rridu ngħidu illi anke da kollu min qed jaħdem hawnhekk eh, jaqbel illi il-kwistjoni għandha tkun essenzjalment tiġi trattata imma nafu illi għal dak li tal-migrazzjoni rifuġjati il-trattament hawnhekk mhix l-istess aħna rridu nitkellmu fuq il-co-develop, co-svilup, imma ta' nitkellmu fuq il-koljenza tal rifuġġati di xi ħaġa oħra illi qed wassal għal rid tal-pajjiżi ta' oriġini u aħna nafu wkoll illi responsabiltajiet huma responsabiltajiet komplessi ferm. Jiena wkoll nixtieq nagħmel tieni mistoqsija x'ewwel waħda jittom taħu hija taħt taqsim tal-spejjeż u tieni mistoqsija hija li naraw jekk fi tlet pajjiżi li intom osservajtu fil-kollins ta' refugġati jekk minnaħa mhux biss li xaqsam mal kusiri integrazzjoni ta' min jasal jew l-integrazzjoni tal-rifugġati illi kieku jiksu id-dritt eh, permanenti għal residenza imma jista' jkun hemm riflessjoni wkoll fuq <clears throat> integrazzjoni ta' ritorn u anke possibilità dak li jkun jirġu lura lejn dar. Għal xi kwistjoni ta' rifuġġati rabta ma' pajjiżi li għaddejjin minn kriżijiet tant kif rappal tal-lum ma jistax titqis bħala kwistjoni definittiva. F'sa fej ċertu sitwazzjonijiet eh, f'ċertu popolazzjonijiet eh, għaddejjin minn bażijiet diffiċli ħafna ta' erda distruzzjoni tal-pajjiż u reġun tagħhom. Ma jista' jkun li mm, ġara darba jasal il-post Eh, jiġi f'postu, eh, kuntu jimorru l-ura dawn il fagġati biex eh, li jibdu ħajjetom. Ovvijament ġala darba li situazzjoni ta' krizi li poġġiet ħajetom fi krizi kun mal l-ura normal. Fejn? Bonifej. Grazie, President, o anki al Departiment Policy sfortunatament ma konċ prezenti, kont kelli la oħra. E, ma smajċ il-prezentazzjoni b'kelli test u nixtieq li ringrazzjak għal din għal dan ix-xogħol u nagħmel xi ftit kommenti. M'hemmx dubju illi l-integrazzjoni tar rifuġati fis-soċjetà tagħna tibqa' kwistjoni importanti fil- eh, fil-policy making. Għandna għadna qegħdin f'sitwazzjoni illi għanda bżon ta' impen politiku fuq l-iktar livelloli, specialment fuq il-riforma tal-pakket tal-azil. U anke għalix se nidħlu fid-dettalji minn hawn ftit ieħor għal daqstant id-diskussjoni issa fuq il-budget multianwali. E, jekk aħna ma natux bizzejiet importanza għal din il-problema ma ikun zbal. Jena kontraporter f'dan il-kumitat tal- eh, tal-integrazzjoni tal-refugġati eh, fl-Europa u, u jiena kontent eh, nara, kont kontent nara li ħafna mill-punti tiegħi huma preżenti fil-istudju tiegħek. Anki fuq il-difetti eh, ta' pjanifikazzjoni u ta' risorsi, imma anki imħabba l sfidi li kellhom qudiemhom il-tlet pajjiżi. U eh, hija sorpriża il-policies li minnaħa waħda applikaw l-Ungerija u minnaħa l-oħra l-Italja u l-Greċa. Dan jfisser li ridu nsibu eh, sistema li jaħdem għall-Europa kollha biex ma tibqax għad diskrezzjon tal-Istati membri. Għax eh, specialment meta niftakru illi hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħajjiet eh, ta' mijiet ta' eluf ta' persuni E il hija kwistjoni għal Ewropa kollha u mhux ta' stat membru singolu. U ċaru koll li il riċeviment u s-sistemi ta' integrazzjoni jiddependu mill-finanzjamenti eh, Ewropej, speċjalment AMIF u ISF. E Anki jekk dan tal-aħħar ma mhuwiex immirat kontra il- mhuwiex immirat għal dawk li jitolbu l-azil għanna bżon li l-ISF eh, tissaħħa kif ukoll anki l-AMIF u rridu intejbu sinerġiji bejn il-fondi l-oħrajn eżistenti biex dawn l-inizjativi jidħlu fi strateġija komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea li għandha tinvolvi anki l-autoritajiet nazzjonali u lokali u anki s-soċjetà ċivili li ħafna drabi il-problema qed fidejhom. Il-Kummissjoni qiegħda tħares lej dar u aħna nħarsu qudiem lej proposta ġdida tal-MFF biex ikonna approċċ bilanċat fuq dan. Nixtieq anki ngħid fl-aħħar illi eh, dejjem hemm problema ta' sensitività politika huwa diffiċli ħafna illi l-autoritajiet reġjonali u lokali u funzjonari eletti lokalment illi jihdu deċiżjonijiet diffiċli fuq l-attribuzzjoni tal-flus tal-ISF għal proġetti ta' integrazzjoni ta' rifiġati flok ma jgħatu l-attenzjoni lejn gruppi oħrajn vulnerabli għal stanti li tikunem programmazzjoni għawija mill-livell Ewropew għax inkella l-inċentivi ta' żmien qasir elettorali huma olin wis irridu ċertu punt najduħ ċar dan u nkunu politikament skorretti għax irridu nifmu fejn l-problema u nerġa' ngħid grazzi għal dan il- eh, studju interessanti naħseb se jkun utli għal Parlamentu għal Komitatu nerġa' ngħid specialment li edin issa wasanna biex nieħdu deċiżjonijiet importanti għal pjanifikazzjoni tal risorsi illi hija argument importanti meta nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Mawħat minn eh, minn Allora, nisema minn għantila onorevoli Martan, fisem li FTD, grazie President. Professor LNF, grazie għal-prezentazzjoni tal-integrazzjoni tal rifugġati fil-Greċja u fl-Italja u fl-Ungerija. <laughs> Enti, tkellimt fuq tlet pajjiżi li huma eh, tipiċi ta' dan il-fenomenu. U li huma dawk li huma l-iktar mill-quta, nirringrazzjak tal-onestà intellettuali tar-rapport tiegħek fl-ewwel parti il-ċifri eh, huma ċari jitkellmu waħedhom u qed naraw illi hemm ftit rifuġati e, u essenzjalment iktar hemm immigrati, immigrati ekonomiċi. U dana grazzi tal-li għattu moċar. U inti tajtu ukoll moċar illi hemm punti ta' tħul u hemm pajjiżi fejn in-nies jgħaddu biss ta' passaġġ. U peress li għaw dawn il-pajjiżi ta' passaġġ mandomx ma mandomx minn fej jazlu. Jew jaġlu il-proċedura eh, tal-azil biex mbagħad dawn il-immigrati jistgħu jimxu lejn pajjiż ieħor u dan huwa propju problema ta' Greċja u l-Italja, jew inkella jalqu. Jalqu bin nuftieħ u dan huwa dak li għamlet l-Ungerija wara kollox. U però Umbat batem it-tieni parti tal prezentazzjoni tiegħek illi e, miex imparziali. Sentejn ilu kellna smieħ u kienem il-Red Cross u kienem assoċjazzjoni tal-immigrati li kienem kien persuna afrikana u spieganna li l-immigrazzjoni annwali jirrigwardaw 60 miljun persuna. Huma wkoll għamlu riċerki u urew illi l-10% ta' dawn is-60 miljuni, ġifieri 6 miljuni, kellhom lan illi morru lejn il-pajjiżi Ewropej. Fl-istess ħin però ir-Red Cross użat l-istess lingwaġġ bħalek u minn pal dawk li tkellmu qabli eh, kwistjoni tal-integrazzjoni. Il-cross kella tlet prioritajiet, waħda kienet l-integrazzjoni, tilet li stib xol u tilet tini li stib xol u tilet waħda jorganizzaw il reunifikazzjoni familjari. U dan huwa importanti biex għax biex nirrispondu għas Rochefort. Allora, mux edin għawnek nipjanaw illi morru l-ura f'pajizom il-rifugġati veri li huma ftit. U dina għalija e, e, tħassibni, jina nipreferixi nitkellem fuq assimilazzjoni u flok ma nitkellem fuq l-integrazzjoni. Għalix, għax aħna għalix irridu nintegrawom daw eh, il-dawn il-persuni u għom Ewropej. U dana x'qed jiġri. Dana jwassal għal komunitarizmu u dana joffendi ċerti persuni li għandhom tradizzjoni tradizjonijiet u, u kulħadd jaf illi illi meta wieħed jimur jgħix pajjiż irid jgħix bħal l-nis li jgħixu f'dak il-pajis. Ġifiri hawnhekk kull ma rridu nagħmlu aħna rridu nassimilawhom. E, inti kull ma għamilt fuq dan is-suġġett huwa reazzjoni żbaljati e, tal-popli. Ma dawn mhumiex negattivi, għaliex huma negativi, dawn huma reazzjonijiet e, għalix għanna najdu illi reazzjoni tal-Ungerija hija negativa. Għandu raġuni il-kollega Ungeris. L-Ungerija tamel dak li tista bil-mezzi ftit, mezzi li għanda. Eh, eh, u għandhom, eh, dinija reazzjoni li għandhom dritt jagħmluha. U mbagħad inti tkellim tanki fuq il-movimenti anti europej Ma jeżistux il-movimenti anti europej Imma hemm min jifem illi l-Unjoni Ewropea hija struttura teknokratika illi forsi edha tiħu deċiżjonijiet żbaljati. L-Ewropa teżisti għandha storja ta' kważi 2000 sena, tradizzjonijiet, u wieħed ma jistax ikun anti-Ewropew. Eh, lebda moviment anti Ewropew jista' jeqret il-Greċa eh, bil-bulldozer. Eh, inti tkellimt fuq eh, reazzjonijiet negativi. Ah, jiena nista' ngħid li dawn huma reazzjonijiet leġittimi u hija l-istruttura teknokratika l-Unjoni Ewropea, il-Kummissari, il-Kummissjoni illi mhuma eletti mhumiex persuni eletti minħat li jibatu testi lill-Parlament Ewropew biex umbat dawn it-testi jiġu approvati u inti kif taf għal daqstant din hija reazzjoni leġittima. I dispjaċini u, u, u mistoqsija. Kiku dawn il rifugjati flok ma jgħaddu mill-Italja u mill-Greċa, għaddew mill-flat tijak, fej toqot int fil-dar tijak, kont kun kontenta int? Naħseb li kiku kien ikollok reazzjoni, u reazzjoni leġittima għalix għax jitħlulek fil-fridġ, jiftħulek il-fridġ u tfal tijak jiġuk fil-kamra ta' sodda tijak u inti bħala om tal-familja eh, ikollok raġun tindaħal. Eh, illi Inti għat irridu nġibdu kontra dawn l-atteġġamenti negativi u nitolbu iktar fondi Ewropej. Dana, hija reazzjoni klassika. Kulħadd jitlob iktar fondi, imma minn fejn se ġibom dawn il-flus, minn se jħallas għalihom. Uh, huwa ħaġa tajba illi nipproponu soluzzjoni u naqbel mal-deputat Ungeris u anki sur Rochefort. Is-soluzzjoni e e hija li nbidlu dawn il-flussi e, migratori. Huma hekk jiġu għaw mhux għax iħobbuna, jiġu għaw għaliex għandhom interess għalix għandhom paga aktar olja, għax għandhom situazzjoni aħjar mill-li f'pajizom. <coughs> Jena, irridu ninvertu dawn il-flussi u ninvestiku, ninvestu fil-politiki ta' kozvilup u flok ma naħlu flus e, u biex natu iktar finanzi l-IFS irridu u flus biex nejnu dawn il-pajizi jizvilupaw ruħom. Naħseb li kullħat jizizom ma' minuti għax inkella ħiru namel mot li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 nilqu suċċess aħna fl-2015 aċċettajna lil dawk ir-refuġjati li waslu l-Ungerija. Żewġ miljun ruhom kien sitwazzjoni diffiċli u ħallasna l-prezz tagħha. Kien diffiċli tikkontrollhom aħna konna kburin bir-reazzjoni tagħna aħna konna kburin bil- merħba li għom, iżda situazzjoni bidlet, migranti ekonomiċi, dawk li jfittxu l-azil. Importanti li kon approċ differenzjat ma tistax titratta dawn il-gruppi taħt kaffa waħda. Jina ħdemt fuq il-rapport minn fej aħna għamilna bieċa xogħol eċċellenti l-ħanna numru vast ta' kompromessi. Nittama illi bosta minn dawk li jisimaw dak li jintqal dwar razzjonijiet leġittimi u ma jifmu dak li għamaddej jifmu il-reazzjonijiet li jem il-ħidma hija tajba radikalizzazzjoni hija l-problema. Irridu iva nitrattawa, iżda rridu nuru wkoll solidarjetà. Irridu naħdmu fl-imkien għadam rridu naħdmu sabiex nsibu soluzzjoni rridu naraw il-kustjoni tal-kwoti u naraw anke il- kunem tqassim ekku tal-pis. Dan huwa suġġett importanti, studju importanti. Aħna rridu għak nkunu kawti meta jkun hemm mm, radikalizzazzjoni ħana rridu nuru solidarjetà ma' min jeħtieġa, rridu fl flimkien, rridu naraw dak li huwa komuni, ma nistgħux nirriġbu sitwazzjoni billi nibnu il ċnutu l-ħitan Nixxen nitkellem iżjed fit-tul iżda l-ħinti għaj skada. Weber aussi, donc. għu għan iċċans. Well, first of all. Il-Sinjora Weber, grazzi l għanet tal-istudju tal-prezentazzjoni. Għaddew 2000 sena minn meta kienu jmorru l-skjavi ġildu bħala gladjaturi ġewwa Ruma nasab id-dinja inbidlet ejjen nieħdu t-tajjeb ta' Ruma u nittrattaw dak li hemm għaddej fl-2018. Għandi problema bl-istudju, mux għax għandi problema bl-istudju per se, xaħġa li l-kollega Rochefort sur Benifejdi ġa semmewa. L-ewwel net ngħid li dak li ġara b'dawn it-tlet pajjiżi fl-aħħar snin ħadd ma kien jgħat jistennieha. Kien tassew tassew uniku. Għada stant qatt ma konna konfrontati qabel bi flus da stant kbir ta' refuġjati jew immigranti. Bekk ma kienux lesti. Jew preparati smajna dwar il-rapport ta' Sur Benifej, kont il-rapporter Sur biex rapport rapporter għall-għaldejjena. Iżda meta kun għadin nilqaw in-nies u meta nkun għadin integrawhom ifisser minn naħar waħda għarfien. Għal pajjiżi li ma kellhomx dan il-fenomenu preċedentement ma nasibx li dan ħajġi minn imkien mix-xejn u jfisser ukoll flus. Dak li dejjaqni meta l-Kommissjoni Ewropea tal tas-Solidarjetà tal-Istati Membri U naqbel li għandu jkun hemm solidarjetà dak li kien dejjaqni kien l-Kummissjoni nifissa ma kienieċ l-estat mit u tejn il-dawn il-pajjiżi illi tejn l-NGOs, tgħin l-awtoritajiet, tilqa lil dawn in-nies bat t tispjega x'tip ta' integrazzjoni neħtieġu fuq l-edukazzjoni, il-kura medika. Kemm nefqet eh, flus il-Kommissjoni Ewropea għaw dawn l-avveniment straordinarju ta' sentejn ilu. Grazzi. Signor Sotova. Dziękuję za udzielenie słowa. Ehm, ja bych chciała żyć, że uprchli... Iwa, grazie, Tadeusz Bokiecen, mikrofonu, sur prezydent. Nixtieq ngħid li s-solidarjetà hija meħtieġa u dan huwa ovvju il-mewġa ta' migrazzjoni li rajna. Irrida garantixxu illi dawn in-nies jiġu fl-Unjoni Ewropea u jsibu ken. U mus s-sigurtà għal kulħadd. Il-dokument li għanna u għed importanti għanna formazzjoni għal-ġurnata Is-sitwazzjoni m'għaddix tal-2017, is-sitwazzjoni tinbidel kostantement. <coughs> Biex nistabilixxu kif nistgħu nintegraw lin-nies b'suċċess għandna bżonn ta' informazzjoni, informazzjoni adottata fuq il-suq tax-xogħol, fuq l-immigranti, eċċetera. Nizjet informazzjoni reċenti mill-Greċja. Turi li s-sitwazzjoni mhix mill-aqwa għatem kampijiet u ċentri fejn um, ma hemm xebda offerta ta' edukazzjoni mhux qed jirnexxilhom jimxu lejn postijiet oħrajn fejn jistgħu jgħixu mhux qed jiġu ritornati lura lejn il-pajjiżi ta' oriġini jiena nemmen li mingħajr ebda dubju irridu inħarsu għanna bżon nis li jistudjaw dak li ġara fl-2017 Iva, iżda jaffer mizjas komplessa dak li għamma d-dejr, so għanna bżon minn jajdinna dan u koll. Is-Sinjora Morvaj. Tette, ami történt 2010. Eh, Grazie. Naħseb Thomas Mann ma fehmx eżattament dak li ġara fl-2015. Pala Ġermanisu jaħseb li pajisu għamel xi pjaċir l-kbir l-Ungerija. Fejn aċċettaw mijiet ta' eluf ta' migranti minn għandna, le. Intom stidintuhom. il kanċilliera Merkel stidnitom. Inti għamilt referenza għal kultura ta' kolienza, ekk għamiltu il-għajtuhom, stedintuhom, l-Ungerija ma stedinitomx. L-Ungerija ġarbet ħafna. Meta waslu dawn in-nies u għabdu u telaw fuq it-trains tana, fl-bliet u l-irħula madwar l-Ungerija. flasija għamu l-bdewa fl-irħula Aħna ma rritu u xikonna x'naqsmu maħad l-istorja, għaddew mill-Ungerija, iżda l-istadina ġit minn għandkom. U bazz kien hemm ġlieda politika bejn il-gvern u l-oppożizzjoni ġewwa l-Ungerija. Naħseb hemm min joqgħod ċabċab meta jisma' kliem Misturman, meta jissemma l-vito, meta noqogħdu nisimgħu l-istruktar ta' din il-politika ta' migrazzjoni li faslet is-Sinjura Merkel illi ħallet li l-Ungerija tipprova tiddefendi ruha u ġarrab il-konsegwenzi. Nittama li ssibu xkiel u bsatan fir-roti biex ma tkunux t tmexxu din il-proġett il qudiem God Save Hungary. En tous les cas, je pense que sur l'ensemble, ça ne sera pas possible parce que ça mériterait un nouvel exploit. minuti biex irġixxu skużani. Mr. President. Uh, iva, grazie, Sur President. Jina interessata ħafna f'dan id-dibattitu. Nixtieq nipprova nisħaq li aħna studjajna minna riċerka tagħna. Ma kienx rapport ideoloġiku, aħna rajna l-statistika. Rajna l-informazzjoni li hija disponibbli. Aħna iċċarajna it-terminoloġija tal-bidu hemm kjarifika ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru L-istudju kien dwar l-integrazzjoni ta' rifuġġjati. Aħna qegħdina illi li tkellem dwar Greċa l-Italja u l-Ungerija kien importanti li tagħmel distinzjoni bejn dawk li fitxu l-ażil u r-refuġjati. Illex ir-refuġjati għandhom id-dritt li jibqgħu fil-pajjiż fejn jaslu u aċċess għas-servizzi kollha disponibbli fil-pajis li huma rikonoxxuti bħala rifugġati ġifiret jħarbu minn gwerra, ġuħ, persekuzzjoni u fenomeni bħal dawn. Dawk li jfittxu l-azil, storja differenti huma japplikaw biex jiġu rikonoxxuti. Huma jaslu fil-pajis u hemm proċedura li tittieħed mill-pajjiżi fejn jaslu biex jaraw jekk jistgħu jiġu rikonoxxuti jew le din il-proċedura tiħu l-ħin u hemm ta' akkomodazzjoni iżjed ma tkun maġġor proċedura tant l-aħjar għax iġu rikonoxxuti, jkun jistgħu jibdew mill-ewwel jirċivu miżuri biex jiġu integrata fis-suq tax-xogħol jekk il-proċedura ddum mela huma ma jkunx sitwazzjoni fejn ma jistaw xaħdmu fil-biċċa kbira tal-pajjiżi u għandna nagħmlu xi ħaġa bħal nagħmluhom il-lingwa nappoġġawhom nħeġġuhom jagħmlu xi tip ta' volontarjat u nixtieq nisħaq illi hemm użu ta' terminoloġija u d-data tajt fejn qegħdin nitkellmu dwar l-ażil, fejn qegħdin nitkellmu dwar rifuġjati u fejn qegħdin nitkellmu dwar immigranti in ġenerali xi minn daqiet ma hemmx data komplessiva għandna best id-data fuq l-immigranti għal dastant il- sottokategoriji ma nsibuhomx fl-istatistika. Tini revizjoni tal-materjal disponibli u intervisti fit tlet pajizi għadda stant ma stajniex nikkalkula eżattament innef għaxini. Aħna rajna xtib ta' poċ kienem minnaħat tal-finanzjamenti Ewropej issa dwar il-politika ta' ritorn. Il-politika ta' ritorn ġeneralment miex għal-refugjati, għal refugġjati għal il refugjati ma jistawx jindbatu l-ura pajizom u ma jinsabu friskju jekk imorru l-ura f'dawn il-pajizi. Għalla stant irdu nkunu ċari xe din nitkellmu dwaru. Issa dwar attitudni negattiva, għatma nitkellmu dwar attitudni ħażina, jingħad negattiva ta' dawk illi iwieġbu għall-istħarriċ. Jinaħt illi dan jista' jiġi spiegat għaliex il-pajjiż esperjenza u ġarrab flussi kbar ta' dawk li jfittxu l-azil u għal stant din tista' tiġi spjegata din l-attitudni negattiva, mhux qed noħroġ b'ġudizzju, naħseb li hija problema u naħseb li għadha titjatazzjoni. Mela dwar l-informazzjoni għal-ġurnata dan l-istudju sar is-sena li għaddiet u kellna informazzjoni sa' ġunju tal-2017. Issa għanna d-dejta tal-wasliet li twassal sal-bidunet ta' l-2018. Iżda hemm ħafna ħafna li għadhom qed jistennew tweġiba dwar l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil għal-istant il-problemi għadhom hemm. Il-problema hi li issa ma tittieħed deċiżjoni huma jibqgħu fil-limbu. Jistennew għal riżultat għana rridu naraw kif nistgħu nivolvuhom fil-proġetti eżistenti sabiex huma jikkontribwixxu fil-komunitajiet lokali li jinsabu fihom. U naħseb nista' nifaw.